Okay, friends. Eh, Tajjeb wis ħbib, ħankomplu bil-laqa tagħna. U għanna il-Kummissjoni magħna llum u Sinjura Sukova, il-Direttur Ġenerali ehm, Settina il-sotto direttur ġenerali li settina prezentazzjoni fuq l-ISF Plus. Ovvjament, suġġett importanti ħafna għalina fix xogħol li nagħmlu ħana ta' kuljum, imma anki u daw kollha li verament jaħdmu fuq l-ISF Plus, dak kollu għandu x'jaqsam ma' dan il-programm. Sabiex aħna nifmu kif regolament tkun taġevola il suġġetti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-kumitat tagħna, ġifieri l-kumitat soċjali u ta' xogħol. Mela, nisimgħu mal-ewwel biex tina l-preżentazzjoni Illum huwa eh, il-38 jum tal-azzjoni tal-protesta tagħna kontra l-pożizzjoni unilaterali ta' kondizzjoni ta' xogħol bilanċat inġusti fuq l-interpreti mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Aħna mhux se nkomplu wara li qed jiskadi l-ħin, grazzi. Mela ħan nisimgħu il-preżentazzjoni em, dinja fej teknoloġija l-mobilizzazzjoni għandhom impatt fuqna fu, u nafu li eh, hemm il-bżonn tal-upskilling u reskilling dawn huma l-isfidi li eh, qed jiġu mħabba l-iżvilupp digitalizzazzjoni u l-globalizzazzjoni anki biex ikonna ekonomija li tkun eh, favur l-ambjent. dan l-aħħar aħna nafu li għal-kem l-affarijiet marru l-qoddim xorta dbaqal qatt l-iktar u iktar fost iż-żgħażagħ. U problemi li nsibuhom f'numru ta' stati membri hemm ukoll diverġenzi bejn l-istati membri hemm bżonn li nindirizzaw b'mod partikolari il-qatt fost iż-żgħażagħ li anki jekk dan naqas minn jannar tal-2013 Kenna eh, medja ta' 24% ta' zazah li mux qed jirċivu edukazzjoni u taħriġ u f'Marzu eh, tal-2018 ġejna l-15.6% ma' f'xi stati membri il-perċentwal tal-qat u li mhumiex fil-edukazzjoni u taħriġ huwa iktar oli. U meta nqablu il-qat fost iż-żaza mal-qat ġenerali naraw li fost iż-żaza ikun darbtej iktar għalek rridu nkomplu aħna naħdmu, namlu l-isforzi tagħna biex nejnu e, biex jinqas dawn il-numru ta' dawn il żazax li mhux qed jirċievu li mhux qed jaħdmu jew qegħdin fl-edukazzjoni. Mela, bħala sfida wieħed ta' min jitkellem fuq is-sitwazzjoni soċjali fil-Ewropa. In-numru naqas b 4.8 e, miljuni bejn l-2012 u l-2015. Imma Imma fl-2016 nafu li għadbaqa 118 miljon persuna li teħx fil-faqar. Hemm ukoll ħafna diverġenzi meta nqablu l-pajjiżi bejnietom, l-eksklużjoni soċjali, li għed eh, tikber f'ċertu fċi 15 eh, l-Ewropa ta' 15 u anki l-Ewropa ta' 13 il-belt. Anki ġifri dawk il-pajjiżi li siħbu mill-2004. Er-, Ovvjament il faris bu l-iktar fl-bliet. Aspett ieħor tal-nuqqas ta' gwaljanza soċjali huwa il-fatt li hemm gruppi ta' minoranzi li jiġu affettwati b'mod sproporzjonat mill-faqar. Mil Hija sfida li għanna nindirezzaw ukoll meta nitkellmu fuq il-Fond Soċjali Ewropew. U fuq aħna identifikajna wkoll ix-xejri demografiċi iktar ħaddiema eh, ta' ta' kbira, strutturi kbar, u kol ħafna nies minn pajjiżi terzi, li għandhom permess li joqodu fl-Unjoni Ewropea u bejn l-2014 u 17 għanna 1.7 biljuni persuni minn pajizi terzi li għandhom permess joqodu fl-Unjoni Ewropea, mżon li konna eh, linji ta' politika ta' integrazzjoni tas-suq sabiex nies li huma forsi immigranti jew minn xi gruppi ta' eh, eh, eh, minoranzi ikollhom ukoll iċ-ċansijiet, il-possibiltajiet. B'dan il-mod inkun qed niġildu kontra diskriminazzjoni nuqqas ta' gwaljanza u kulħadd li jkunu ġusti ma' kulħadd. Il-preparazzjoni tal-proposta mur lura għal sitin anniversary minn dut waqfet l-Unjoni Ewropea meta ikkommemorajna dan frumma f'Marzu sena l-oħra il-kapit tal-istati firmaw l-agenda ta' Ruma ġifiri biex verament jaħdmu għal Ewropa soċjali kien punt ta' tluq għall iżvilupp tal-linji ta' politika tagħna Uħriġna white paper fuq il-futur tal-Ewropa, kien hemm ukoll ħames dokumenti oħra ta' riflessjoni biex niftu diskussjoni dwar kif naraw aħna l-Ewropa tiżviluppa f'dan il-qasam f'Novembru mbagħad il-pilastru tal-drittijiet soċjali ġi nimniedi fis-summit u dan il-pilastru issa insibuħ inkluż kullimkien mill-istituzzjonijiet, anki fid-diskorsi li nisimgħu, politika tal-inklużjoni, ta' politika soċjali, ġifiri bħala kun kuntest ewlieni li kulħadd irid juża biex ikonna Ewropa aktar soċjali, għal iktar ġustizzja fix-xogħol, fl-edukazzjoni, fit-taħriġ. Il-prinċipji u drittijiet li nsibu fil-pilastru imorru it fit ma' sitt SDGs li ħarġu mill ġus maqda fl-2015. Fit-tini ta' Mejju aħna propenjajna l-MFF għal periodu 2021-27 fid din il-proposta joħroġ ċar il-fat eh, l-ammonti li tixtieq li tuża l-Kommissjoni għal soċjali wieħed punt 1.2 biljun ta' euro. Mbagħad għandna il-fond ta' globalizzazzjoni kol strumenti ieħor li se jkun apparti mill-MFF u dan se jkollu ceiling li ola kull sena biex jimmobilizza fondi ta' 225 miljon kull sena. Pala zida. U li jistajt la' għal 250 miljon. Dawn huma il-punti prinċipali ta' dan il-budget. 100 biljun għall-ISF Plus l investiment fin-nies fil-periodu li ġej. Eh, din eh, hija ambizzjoni oħra eh, mill-lat soċjali li saw insemmu li jessef plus se jkollna il-żewġ modi ta' kif jiġi maneġġjat dawk li jippreparaw il-programmi, jallokaw il-fondi skont il-rekomendazzjoni ta' kull pajjiż, il-CSRs Ombat, qed naraw tnaqqis jena bdejt bl-sfidi biex nkun nistan fekom irridu nindirizzaw l-inklużjoni soċjali, niġiddu kontra il-faqar u għet niproponu mill-inqas 25% fi shared management ta' dan il-Fond Ewropew biex dejjem iġifiri morru għal-miżuri li sejjajnu l-inklużjoni soċjali mill-inqas ta' 2% imorru u kol 2% għall-iktar vulnerabli, l-iktar fil-bżon. Situazzjoni tal-żazah li ma jaħdmux eh, l-qas edin jirċifu edukazzjoni u taħriċ, nafu li ħafna minnom dawn fl-istati membri u statistiċi għoljin, u meta dan l-istatistiċi jkun iktar mill-medja Ewropea, l-istati membri jridu jallokaw 10% tal-ISF, ġifiri fi shared management, għal miżuri li morru direttament għal dawn it-tip ta' zazax għal edukazzjoni għall-kwalifiki u forsi ċansijiet iktar ta' xogħol Ġifiri, 10% da ma jiskludux l-istati membri l-oħra fejn il-rata ta' dawn iż-żazax ma tkunx iktar mill-medja Ewropea. Dejjem biex nindirizzaw l-bżonnijiet ta' żazax li eh, qegħdin eh, qiegħda jew qed fitxu xogħol jew forsi jixtiequ jkomplu bl-istudji issa. L-ISF Plus għandu u koll allokazzjoni għal reġjuni periferiċi l-ordni ta' 400 miljon. Dawn ir-reġjuni huma rikonoxuti mħabba distanzi, situazzjoni komplikata l fat li dawn dejjem iridu jagħmlu sforz ikbar biex implementaw miżuri eh, eh, iktar meta jqablu ma, dawk il-pajjiżi li jkunu iktar ċentrali Umbat il transnazjonalita 200 miljun kif qed taraw ukoll ġifiri shared implementation. Dawn l-attivitajiet se jkunu ukoll 200 miljun eh, li jiġu amministrati eh, mod ċentrali. Ġifiri l-manager dirett għall-innovazzjoni, għax-xogħol, din tagħti possibilità li l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm programmi iktar immirati anki ban speċifiku b'mira speċifika. Jiena diġà semmejtilkom <clears throat> il-direct management biex sabiex ikonna sinerġija aħjar iktar koerenza ma' il-nies li jkunu qegħdin eh, involuti mod dirett qed nipproponu li anki il-programm tas-saħħa, il-flus li morru għal dan il-programm ikunu assoċjati wkoll eh, fil-manager dirett Diġi Sante ġifieri. U anki blajnuna ta' dawn l-anijiet speċifiċi bil-gruppi li mirajna ġifiri diġa bħalissa. Araw ftit dil-ħames fondi li se jinaqdu, nishtiq għal darboħra nejdilkom li dan il-żmien ta' programmazzjoni l-ġdid, aħna biddilna l-anijiet prinċipali. l għanet ridna li kunem koerenza bejn il-fondi. Daw koll il-fondi kollha li kontribuxu għall iżvilupp tal-bniedem. Ridna nisimplifikaw l-istruttura, naraw li min jibbenefika ikun f'sitwazzjoni aħjar biex ikun jista' japplika. Speċjalment fejjem Eh, kif qed naraw minn mill-impact assessment il-fondi li jintużaw bħalissa xi kultant joffru ċertu sfida biex wieħed ikun jista' jibbenefika minnhom japplika għalihom. Ġifieri qed nimmiraw li l-proġetti tagħhom ikunu iktar faċli biex eh, jitolbu l-fondi għalihom. Aħna rridu wkoll innaqsu n-numru tal-programmi il-fatt li naqdu ħames fondi flimkien inkunu nistaw nikkontribwixxu għal tnaqis ġenerali tal-programmi eh, mal-MFF limi li palissanna 58 font u issa għal futur rridu li naslu għal 37. Komplementarita se tibqa qegħdin biss naqdu aħna l-isforzi kollha tagħna biex inkunu iktar naħdmu aħjar. U dawn il-fondi kollha se jkontribwixxu kollha prinċipju ta' drittijiet soċjali sabiex din isir realtà, dan il-pilastru jsir realtà fl-istati membri. Em, 11 eh, lan fil-ESF Plus, ġifiri li huma i bazati fuq dak li jistipula l-pilastru. Hawnhekk qed taraw eh, b'mod ġenerali kif ġifiri se jkunu jikkumplementaw il-xulxin dawn il-fondi li se jiġu eh, jaqgħu taħt il-shared management. Dwar ir-regolament tal-ISF Plus nixtieq nibda bil-dispozizjonijiet li nsibuhom eh, sissa ferba regolamenti dan u kol dawn l-anijiet prinċipji u eh, karatteristiċi speċifiċi ridna naqdu f f'regolament wieħed. Jena naħseb tajjeb li nejdu li regola ta' implementazzjoni b'mod ġenerali kollha nsibuhom fir-regolament ġenerali. Imma regolament tal-ISF Plus setati il-karatteristiċi speċifiċi għall-investiment fin-nies, tidentifika u koll l-anijiet speċifiċi li għandhom jiġu applikati biex joħorġu il-kwalitajt tajba tal-ISF Plus. ċifri l-anijiet ġenerali ta' kull parti ta' regolament tal-ISF Plus u ma' edinem biex jgħinu fl-implementazzjoni tal-pilastru ta' drittijiet soċjali u kollin jigwida ta' xol u l-SCRs u koll fil-proċess tal-semestru Ewropew. L-innovazzjoni se tiffoka iktar fuq eh, ix-xogħol, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali u anki l-aċċess iktar faċli ta' dan il-programm u se nkomplu niskuraw li kunem u kol protezzjoni aħjar tas saħħa fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-anijiet speċifiċi jaqaw taħt eh, policy objective wieħed, ġifiri għal l ewropa iktar soċjali, dejjem ġifiri nitkellmu fuq il-loqsma tax-xogħol, tal-edukazzjoni u protezzjoni soċjali. Għandna kol referiment partikolari għall-immigranti. U nemnu li l-ISF Plus se jkompli kontribwixxi għal għanijiet ta' politika oħra biex ikonna Ewropa iktar Eh, effiċjenti li tkun iktar favur l-ambjent biex l-ekonomija tagħna kif ngħidu nkomplu nħadruha. Dawn, l-għanijiet nistgħu naqsmuhom fit tliet partit prinċipali, ġifiri li huma iktar pertinenti, qed nitkellmu fuq ix-xogħol, għan speċifiku hemm bżonn li jkun hemm aċċess aħjar għal kulħadd għax-xogħol, rridu naraw li suq tax-xogħol jiġi modernizzat u nixtieq ukoll b'mod eh, mod ċar naraw li n-nisa jkunu ktar parteċipi fis-suq tax-xogħol, naraw li jkun hemm ukoll min jindokra tfal, rridu ukoll ntejbu l-ambjent tax-xogħol b'attivitajiet li tejbu il-post il post il u xogħol ukoll naraw li dawk il-persuni il-ħaddiema eh, ta' qed avvanzata wkoll jiġu aġevolati. Issa, il-parti l-oħra hija l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kwalità tagħhom dawn is-sistemi naraw li kulħadd ikollu aċċess l-istess għall-edukazzjoni u t-taħriġ naraw li n-nies inkomplu għom, speċjalment f'ħiliet digitali, u għax daw se jkunu eh, indispensabbli għal kull tip ta' xogħol fil-futur. U naraw iġifiri li l-kumpani kunu lesti għat-tibdil, u għet jista jantiċipa il-rekwiziti ta' kompetenzi li se jkun hemm bżonn fis-soċjetà. Dan iġifiri qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ Fil-qasam ta' l-inklużjoni soċjali għanna l-mizuri ta' inklużjoni fl-istati membri tkun u kol ikunu mezzi attivi, naraw li jiġu kol imdaħla jikparteċipi l-immigranti u komunitajiet bħal Roma, nishti u kol eh, naraw li hemm aċċess għal kwalità, servizzi li għet ikun jista' jħallas għalihom li jkun eh, l-effettività u il-fat li sistemi ta' saħħa ta' healthcare ikunu tajbin u ma ninsowx dawk li n-nies l komunitajt li jkunu friskju li għaw fil-faqar. Nixtieq nisħaq fuq il-prinċipri eh, kim sejħa orizzontali li aħna sen zommu għanna il-ovjament l-anijiet immirati li kunem opportunitajiet eh, l-indaqs bejn nisa u rġil, ma jkunx hemm diskriminazzjoni, naraw li minn eh, il-familja u kol tista tifhem li minn flok tħuħsi il-familja tħuħsib li l-nifisa bil-mentalità istituzzjonali u residenzjali tkun iktar ekkim sejħa community base, il-komunità li tħuħsib il-familja. il familja L-istati membri ivarjaw fil kif jasbuwa fuq dan, ġifiri per eżempju anki fuq il-persuni b'disabilità li għandhom għosu parti mis soċjetà L-ISF Plus jirreferi mod speċifiku għal fat li mux sennejnu l-ebda eh, program li jikontribuċi segregazzjoni jew esklużjoni soċjali dan joħroġ eh, għandu uh, joħroġ ċar fil-awtoritajiet li jiddeċidu fuq il-programmi. Għanna u kol dispozizjonijiet komuni għal l-strand li messa semmi juħut minnom għal kem diġa għamilt referenza għal l-linjament ma' semestru Ewropew u l-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali. Għadin nipromuovu iktar flessibilità fuq il-konċentrazzjoni tematika Palissa li ta' membri li jaġġustaw eh, jallokaw il-budget tagħhom għal mhux iktar minn ħames prioritajiet ta' investiment. Issa ser naraw se jkunu l-kriterji ta' allokazzjoni sabiex nejnu l-istati membri fejn hemm livell qoli ta' għad fost iż-żgħażagħ nies f'riskju ta' esklużjoni u ta' faqar u l-bqija tal- finanzjament ser jiġi deċiż mill-istati membri flimkien ma' negozjati mal-Kommissjoni, flimkien ma' rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż u sabiex ukoll jiġu identifikati l-isfidi preżenti f'kull stat membru f'din ir-regolament tal ISF Plus se nintroduċu wkoll possibilità li jkollna elementi ta' simplifikazzjoni għal dawk li huma l-iktar żvantaġġati u dawn se jkunu suġġett ta' kriterji iktar sempliċi. Il-programmi, il-kriterji tal-FEAD ser jiġu prezentati u koll. Senħarsu anke lejn il-xiri ta' tamir u vetturi li huma meħtieġ għal dawn it-tip ta' attivitajiet. Ippruvana nissimplifikaw il-kriterji tal-monitoraġġ u naqqasna wkoll indikaturi minn 44 għal 23 u nippermettu li l-istati membri jużaw reġistri tad-dejta meta jkunu jagħmlu rapporti tagħhom. U ssir ukoll evalwazzjoni ta' stimi li jkunu twaslu għal beneficjarji ta' dawn l-indikaturi. Nemnu aħna lek li permetta din is-simplifikazzjoni, l-implementazzjoni u l-programmazzjoni u l-monitoraġġ tkun iktar faċli fil-perjodu li jmiss. Issa l-konċentrazzjoni tematika L-ewwel li nallokaw biżejjed riżorsi taħt shared management biex nappoġġaw rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż u l-isfidi identifikati taħt is-semestru Ewropew. U anke il-gwidi ta' investiment li ser joħorġu mar-rapport. Apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll li jkun hemm allinjament mar riżorsi ta' rizorsi massi jessars u dan isir darbtejn. Dan se jkun ibbazat fuq il-dokumenti tal-2019 u fl-2024 u koll ikun hemm revizjoni ta' nofs it-terminu u ta' naraw l-sfidi anke tal-istati membri biex nkunu kapaċi inwieġbu għal bidliet li qegħdin dejjem jinbidlu. Issa, Ser naraw li jkun hemm ukoll aċċess dirett biex ikun iktar faċli li jkun hemm monitoraġġ implementazzjoni. Tkellimt ħafna fuq il-konċentrazzjoni tematika li hemm 25% allokata l-inklużjoni soċjali. Dan għandu jkun immarkat taħdin il-priorità sabiex niżguraw li jkun hemm l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli fil-futur u li konna l-fejat fiħdan li SF Plus ifisser li kunem tranzizjoni iktar faċli għal dawk li huma iktar svantagġati jew li għandhom ħtiġijiet materjali. Sabiex ikollhom aċċess għal opportunitajiet ta' xogħol permezz tal-ISF Plus u anke permezz ta' miżuri ta' inklużjoni soċjali li diġà ġew identifikati fil-programmi ta' l-Istati membri. It-tielet element il-ħtieġa li nallokaw 10% għal qatt post iż-żgħażagħ u reġuni periferiċi fejn kollha kemm huma hemm iktar qatt qed nissuġġerixxu tal-inqas 15% żieda f'dawn l-envelopes sabiex nilqgħu l-ħtiġijiet tagħhom. Dan huwa perċentwal importanti ħafna għaliex għandhom sfidi importanti qudiemhom aċċess għal aċċess għal mainland u peress li dawn ikunu qegħdin il-bot li jkollhom bżonn ta' finanzjament addizzjonali. Jekk inżommu l-allokazzjoni speċifika għan needs, ifisser li se nkunu qegħdin niggarantixxu l-inizjattiva li impjeg fost iż-żgħażagħ u dan ippruvajna ndaħluh fiħdan li jessaf f'plassa biex nevitaw uħud minn problemi li ġew identifikati matul dan il-perjodu. Għal programmazzjoni iktar komplikata kellna kienet iktar komplikata għax dawn iridu jikkorrispondu mal allokazzjonijiet tal-ISF Plus. U għalhekk aħna tlabna l-Istati membri li jagħmlu sforzi sabiex jaddistaw il-programmi tagħhom sabiex ikunu jikkorrispondu mal-finanzjament tal-ISF Plus. Din ukoll kienet rakkomandazzjoni mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri li dan iż-żewġ fondi ikunu separati l-inizjattiva għal xogħol fost iż-żgħażagħ waħda mill eh, fost iktar diffiċli għaliex kienet limitata biss sabiex tagħti appoġġ personali l żgħażagħ Li SF Plus supposter jitkompla u li nata finanzjament għal bidliet strutturali għal servizzi personali fl-istati membri u anke nittamaw li bil-programmazzjoni ta' dan l-allokazzjoni finanzjarja se jkollna l-opportunità li nagħmlu li nagħtu aċċess aħjar u li dawn il-miżuri jkunu iktar ta' suċċess. L-ISF Plus u fondi oħra Ewropej huma fost l-elementi prinċipali ta' regolament f'artiklu 7 wieħed għandna numru ta' kriterji li jitolbu l-Kummissjoni u l-Istati membri sabiex jiżguraw li jkun hemm koordinazzjoni komplementarjetà u koerenza bejn il-fondi differenti u li nevitaw li jkun hemm sforzi doppji. Fuq il-livell ta' Stati membri hemm ukoll il-ħtieġa illi insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet li qegħdin jiġġestjonaw fondi differenti fosthom l-azil, migrazzjoni u l-integrazzjoni. dawn huma programmi operazzjonali li mhux qegħdin jaħdmu f'kooperazzjoni u hemm bżonn għalhekk ta' attivitajiet li huma iktar streamlined qabel ma jiġu imħejjija dawn il-programmi u anke qabel l-implementazzjoni. Hemm il-ħtieġa wkoll li dawk li kienu parti minn dan it-tip ta' appoġġ jgħaddu għal appoġġ taħt l-ISF U nixtieq ukoll il-programm Erasmus fl-Istati Membri kollha jiġi appoġġjat permezz attivitajiet tal-ISF u finanzjament tal-ISF għal tfal u studenti vulnerabbli li jixtiequ jibbenefikaw mill-possibilitajiet ta' mobilta fl-Ewropa. Għalhekk aħna se nkomplu nissalvagwardjaw il-komplementarjetà u li nimmarkaw anke x'inhuma il-miżuri tal-fond soċjali u dak ta' globalizzazzjoni fostom li naraw li kunem riforma ta' strumenti li jessef provd li kunem upskilling u nappoġġaw il-dawk li kunu tilfu xolom permezz ta' sforzi anka personalizzati u mamula apposta u dawn jieġu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol. Fil-regolament tal-ISF Plus qegħdin u l-importanza tal-sobijiet. L-Istati membri jridu jiżguraw parteċipazzjoni xirqa tal-imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u kull min huwa affettwat jew parti mill-implementazzjoni ta' dawn il-politiki fl-Unjoni Ewropea din nappellaw li stati membri li jallokaw ammont xieraq ta' rizorsi tal-ISF f'kull programm għal bini ta' kapacità tal imsiħba soċjali u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili. Aħna maħniex preskrittivi hawnhekk għaliex is-stati membri qegħdin situazzjonijiet differenti ma msejba soċjali tagħhom, ma l-kapaċitajiet li għandhom. U rridu naraw li l-istati membri kollha jagħtu biżejjed attenzjoni għal ħtieġa li naħdmu viċin ma l soċjali u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili sabiex il-miżuri u l-politika fil-qosma politiċi tagħna jkunu tassew iwasslu għal bidla mixtieqa. Għanna kriterji speċifiċi għall istati membri u koll U għedin natu u koll rata ta' betoko finanzjament. Meta l-istati membri ifaslu dawn it-tip ta' miżuri ta' innovazzjoni soċjali u esperimentazzjoni soċjali dawn jistgħu jkunu marbuta ma' kwalunkwe tip ta' għan. L-innovazzjoni soċjali tista' tiġi implementata fl-edukazzjoni, fl-impjieg, fl-inklużjoni, fl-attivitajiet ta' inklużjoni soċjali, hemm lok għal innovazzjoni soċjali fil-miżuri kollha li qed jiġu implementati mill-ISF. Għalhekk jekk dawn ikollha jaqgħu taħt priorità waħda, jibbenefikaw minn rata aħjar ta' kofinanzjament. Għalfinijiet ta' appoġġ għall innovazzjoni soċjali. Fuq il-rola ta' innovazzjoni soċjali u sperimentazzjoni soċjali irridu nżidu l-kunċett innovattivi li jiġu sviluppati u l-ammont ta' proġetti Ewropej għax qed li dawn mhux qed isir biżejjed. Il-programm attwali għandu kiseb ċertu riżultati ta' proġetti li ċertu stati membri mhux qegħdin ikomplu u għalhekk nemnu illi dawn l-affarijiet kollha qegħdin naqduhom flimkien biex ikollna l-esperjenza u r-riżultati ta' li dawn jiġu applikati eh, b'mod wiesa mill-fondi tal-ISF. Issa, l-strands tal-lejazi għandhom 10 għanijiet operazzjonali tkomplija tal prijoritajiet attwali identifikati fil-programm EASY qegħdin intejbu l-assi ta' progress li jkompli minn dak tal-jures u għajnuna teknika u attivitajiet ta' bini ta' kapacita fiħdan l-appoċ għall-intraprenditorija soċjali permezz ta' dan din l-istranta li jistaf plus għaliex l-allokazzjoni taħdin it-tibla faċilità tagħti garanziji budġetarji għall-investimenti fi proġetti li huma ikbar. U anke opportunitajiet ta' investiment soċjali li jagħtu limiti ta' budgets minimi għal protezzjoni soċjali u għall-infrastruttura disponibbli għall-intreprenditori. Issa, l-aspett ta' saħħa fejn numru ta' għanijiet speċifiċi li qed ikomplu mal-prioritajiet u l-għanijiet attwali li jappoġġaw attivitajiet fuq livell Ewropew u li jikkontribwixxu għal sistemi ta' saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti. Itaffu l-ugwaljanzi fis-settur tas saħħa u jipproteġu l-ċittadini minn tedidiet tas saħħa transkonfinali u jgħinu wkoll sabiex issaħħu l-leġislazzjoni tas saħħa Ewropea. L-għazi u l-liżi u l-ħel u l-strand tas saħħa huma kważi identiċi fil-mira tagħhom. Għalhekk huma parti komuni minn regolament għall-implementazzjoni ta' dawn iż-żewġ strands li mexxija b'mod dirett għawnek qed naraw li għandhom azzjonijiet eligibli li huma eżattament l-istess li appoġġaw attivitajiet ta' analiżi implementazzjoni ta' politika bniet kapaċità, komunikazzjoni u attivitajiet ta' disseminazzjoni. Issa anke l-ambitu ġeografiku huwa kważi l-istess, hemm biss differenza waħda li hemm sa' membri eligibbli hemm il-pajjiżi assoċjati u l-pajjiżi terzi bħal membri tal-EEA, il-pajjiżi li ser jissieħbu u l-pajzi kandidati u organizzazzjonijiet internazzjonali. U għal settur tas saħħa għandna pajjiżi tal-viċin illi huma wkoll eligibbli. Dan ukoll jorbot ma l-ħtieġa li niskuraw li t-tedidiet tas saħħa jiġu indirizzati wkoll għaliex jiġu jistgħu faċilment eh, jiġu trasferiti. Issa, il-Komitat Għanna komitat tal-ISF taħt artiklu 163 taħt it-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u il-komitat tal-ISF se jkun qed iħares lejn l-implementazzjoni tal-istrans kollha tal-ISF Plus. Il-Kumitat tal-Komitoloġija għall-ISF Plus taħt l-aspett tal-ġestjoni konġunta huwa l-istess huwa dak stipulat mill-CPR u mhux se jkun hemm testi ġodda li jidħlu hawnhekk. Dan ifisser li se jkun hemm kumitat wieħed għal fondi kollha fir-regoli ta' implementazzjoni. Nixin nirringrazzjakom l-attenzjoni tagħkom jina lesta li issa nkompli bid-diskussjoni u lesta li nwieġeb għal kolunkom mistoqsijiet li jista' jkollkom. Id-diskussjoni tal-lum naħseb li se tkun bażi tajba għal negozjati futuri tagħna. Grazzi. Grazzi, Sinjura Sukova. Din kienet introduzzjoni tajba ħafna. il-kol kemm aħna f'din il-kamra konxi li aħna l kumitat tal-Impjiegi u l-Kumitat Soċjali. Ħafna drabi ikonna problemi ma' komitati oħra xikunu jridu jieħdu suġġetti li huma dastant interessanti. Iżda ir-rabta bejn l-impjiegi u l-aġenda soċjali hija l-aġenda li aħna se nkomplu nżommu magħha. U se nkomplu naqduhom flimkien għaliex huma importanti ħafna. U inti dan sħaqtu fl-introduzzjoni tiegħek. Tajjeb li kolna din l-idea ġenerali għaliex inti semmejt il-kwistjonijiet li huma essenzjali. Nati il-mikrofonu l-ewwel l-rapporter l-Onorevoli Lope Fontanier, jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi ħafna President, jina u koll nishtin ringrazzja l komissjoni tal-prezentazzjoni li għamlit inna dal-ħodu. Kifet inti, Signor President, il-prezentazzjoni kienet ċara ħafna. U pinġitinna stampa ġenerali li naħseb ħatkun siwi ħafna meta niġu biex nfasslu l-emendi. Qabel ma nikkomenta fuq il-test, xtaqt ngħid li għandna ċertu tħassib fuq il-qafas tal-dispożizzjonijiet eh, komuni li ħajaffetwa l-ISF Plus. Mod partikolari, ħanitkellem fuq it tnaqis tal-kofinanzjament Ewropew u anka il-fatt illi hemm bidla fil-modell minn n plus 3 ħanaddu għal n plus 2 u eh, din il-bidla naħseb li tista' ġib ċertu problemi. Imma idħol issa fid-dettalji. Naħseb li mod ġenerali naqbel malanijiet u naqbel ukoll li l-ISF Plus jikun marbut iżjed ma' CSRs, ma' rekomendazzjonijiet tal-pajjiżi u rabta ikbar ukoll mal-pilastru soċjali. Dan juri li l-Unjoni Ewropea tpoġġi l-aspett soċjali fil-qalba tal-politiki tagħha u naħseb li ħaġa verament importanti. Dan l-approċċ ehm, huwa affukat fuq il-semestru Ewropew u hemm anka il-proposta li numru ta' programmi jinaqdu flimkien taħt li isf Plus. Naħseb li dan ħajġib ċertu simplifikazzjoni U kif qalet il-Kommissjoni nimmaġina illi ser ikun iżjed faċli wieħed jitlob għajnuna minn dawn il-fondi. Bekk il-programmi operattivi eh, ser jaħdmu aħjar, u se kollhom aċċess għal eh, varjetà akbar ta' fondi. Però irrid nammetti illi din il-fużjoni, il-fatt li dawn il-fondi kollha naqdu fl-imkien, tħassibni ftit. Għaliex Irridu noqogħdu attenti illi l-għanijiet speċifiċi jinżammu, per eżempju il-ġlida kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ, il-ġlida kontra l-faqar. Ma nistgħux naċċettaw illi dawn iż-żewġ għanijiet illi dawn iż-żewġ għanijiet titnaqsilhom l-importanza tagħhom. Il-kwistjoni tal-qatt fost iż-żgħażagħ pereżempju kienet importanti għal ħafna stati membri u jiena lek nixtieq insaqsi għalfejn inbidel l-approċċ. Sissa, dejjem ħadna approċ, dejjem il-punta tluq kien dejjem approċ reġjonali u issa l-proposta hija li jittieħed approċ iżjed nazzjonali. Dan jista' jwassal sabiex il-reġjuni jibdew jagħtu inqas attenzjoni lejn il-qatt fost iż-żgħażagħ meta ikollok stat membru illi ma jirrispettax id-dispożizzjoni li tgħid li għandu juża 10% tal-fondi għal dan lan. Irrid nżommu f'moħħna wkoll li dawk il-pajjiżi li għandhom l-ogħla rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ għandhom ukoll l-ola rati ta' qatt eh, in ġenerali u l-iżjed pajjiżi li għandhom diffikultajiet fl-ekonomija. L-istati membri diġa rajna li kellhom problemi biex eh, jibdew iħadmu l-programmi nazzjonali tagħhom. U jina jinkwetan il-fatt li eh, nistgħu nerġgħu naraw l-istess ħaġa għaliex il-prefinanzjament qed jiġi eliminat u il-perċentwal ta' kofinanzjament iridu jagħtu l-istati membri qed jik eh, qed jola. U bekk l-istati membri ħajkollhom jagħmlu sforz eh, akbar. Ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija dwar il-ġlieda kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-Kummissjoni qed eh, tissuġġerixxi li jiġu dedikati 25% għal dawn l-iskopijiet u dan hija xi ħaġa li toġobni imma forsi mhux biżejjed għaliex huwa nklus ukoll il-fond l fad e il-fond tal-għajnuna għal dawk li se zvantagġati. U għalhekk nixtieq nissuġġerixxi illi 2% tal fad ikun supplementari mal-25%, ġifieri 25% plus 2%. Għaliex hemm ħafna li għandhom bżonn eh, lajnuna u għom mifrexin mal-istati membri kollha. Eh, skont ovvjament xinu marrati ta' faqar u esklużjoni soċjali li hemm f'kull stat membru. Ħaġa ħlex xtaqt insemmi hija il disabilità. Importanti li noqogħdu attenti għal dan il-punt biex naraw li l-fondi jiġu implementati kif suppost Eh, u nirrispettaw ukoll il-konvenzjoni li hemm relatata ma' disabilità, konvenzjoni li hija ratifikata mill-Istati membri kollha. Biex nala, punt importanti, il rabta mal-artiklu 174 tal-TFU, Trattat fuq il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ilha snin tajt li għandha lan li tikseb tkabbir sostenibbli u li jkun inklusiv imma sissa dejjem iffukat fuq aspetti ekonomiċi u soċjali u warbet kompletament l-aspett territorjali. Il importanti ħafna biex inti tifhem il-funzjonament li hemm f'territorju konkret. Kif qed inti, Sinjura Sukova, hemm fondi apposta eh, relatati mal-reġuni ultra periferiċi u reġuni zet lejn in-nofsinhar tal-Ewropa u bekk qegħdin ninsew reġjuni oħrajn illi għandhom problemi demografiċi u problemi oħrajn e, ibsin ħafna. Per eżempju, reġjuni tiegħi Aragon illi huwa reġjuni li għome jusbala bħala żviluppat imma xorta waħda għandna problema qawwija għalix il-popolazzjoni nizla u hemm ukoll ċertu zbilanċ għax il-maġġoranza tal-popolazzjoni tgħix fil-kapitali tal-Aragon u bagħad hemm il-problema wkoll tal-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ u x-xjuħ jgħixu li żjed fi żoni rurali. Bekk eh, hemm riskju li eh, parti kbira mir-reġjun, il-parti li żjed rurali, titbattal kompletament min-nies. U jiena nixtieq inkun naf għalhekk jekk il-Kummissjoni għandix f'moħħa ċertu miżuri għal reġjuni li għandhom l-istess problemi bħal reġjun tiegħi li qed insemmi, anka reġjuni forsi jiżjed lejn in-nofsinhar tal-Ewropa. Għalissa da kollox inha President, grazzi ħafna. Thank you very much, Madam Junger. Grazzi tassew, Onorevoli Jongerius, tippermettili li nagħt il-mikrofonu li Sinjura Zimmer bħala rapporti rapporter sekula titla. Nibdew bis-Sinjura Zimmer, intervent qasir bħala xadow rapporter. Ja, mhm, das falsch sein. Ähm, vielen Dank auch dafür, dass Sie mir das Mikrofon gegeben haben. Grazie tassew tal-li tatin il-mikrofonu. Grazzi, nixtieq nirringrazzjak tal-prezentazzjoni fuq l'ISF Plus. Nasseb hemm ħafna affarijiet interessanti u li tajjeb li nqisuhom biex nevitaw kwalunkwe forma ta' duplikazzjoni u biex niżguraw li dawn il-fondi ikollhom l-irwoli tagħhom u biex ma jizvijawx daqshekk jew jispiċċaw irrelevanti. Ridu għalhekk niżguraw li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn dawn il-programmi differenti. ċertu punti ta' rapporter kienu ferm interessanti. Naħseb li għanna roadmap li tista tkun relevanti ħafna għad diskussjoni bejn ix-shadows u fuq ħafna affarijiet nistaw noqorbu iktar lejn il-pożizzjonijiet ta' bejnietna. Issa, hawnhekk hawn xi ħaġa nieqsa ikolli ngħid, xi ħaġa li tħallit barra. Kien hawn ħafna diskussjoni illi se jkun hemm numru ta' msieħba jaħdmu flimkien. istituzzjonijiet privati għandhom ikunu involuti u koll din hija xi ħaġa fejn eh, rajna li hemm riskju ser nifukaw fuq kif u kemm se jkunu ta' benefiċċju ekonomiku dawn il-programmi. Mill-aspett eh, soċjali anke eh, dawn il-kriterji ta' effettività ekonomika mhux dejjem huma utli u ma nafux dan kemm jista' jgħin ifassal il-programmi wkoll fuq livell reġjonali. Dan ovvjament jiffoka fuq il-programmi speċifiċi u ma kienx daqshekk kwistjoni ta' banek jew organizzazzjonijiet oħra li pruvaw jinaqdu fl u jiddeterminaw il-programm kif ikun infassal dak huwa ir-riskju nixtieq li nkunu iktar ċari u naraw kif dan jista' jiġi evitat. U kif nistaw naraw li jkun hemm parteċipazzjoni demokratika. U dan ikompli jiġi diskuss fil-ħidma tagħna. Grazzi ngħaddu għal kollega Trebesius, jek joġbok. Grazzi, grazzi l-Kommissjoni għal din il-prezentazzjoni dettaljata fuq l-ISF Plus. L-ISF Plus jaqqat flimkien numru ta' proġetti eh, ħidma eh, tal fil-kura ta' saħħa dawn huma prinċipji li aħna nappoġġaw. Aħna favur Ewropa li tkun iktar effiċenti u effettiva. Min ċerta jekk dawn dawnanijiet ux u x-neċessarjament ser jintlaħqu. L-Unjoni Ewropea għada ma użax il- sistema ta' stabilizer ġusata kif suppost, rajna il-differenzi u diskrepanzi bejn l-istati membri bħal per eżempju fil-Germania. Dan kollu huwa kawza tal-bailout ta' l-euro u anke ma nħossli xiraq li nħalsu għal għal eh, ħruċ għal New Unit. L-ekonomija ġermajiz l-aktar li se tkun affettwata għaliex aħna narabta mill-viċin ma l-ekonomija eh, tal-New Unit. Dawn il-flus kollha wkoll li morru lejn ir-refuġjati għalek dan ifisser il-lanijiet politiċi edin jitħaltu u nemmen l-affarijiet separati għandhom jiġu għandhom jitħallew separati. U naraw fuq lema aspetti għandhom jagħtu riżultati l-istati membri bħal minnu responsabbli għas sistem edukazzjoni u taħriġ. Irridu dawn huma l-irwoli tagħhom, responsabiltajiet tagħhom mhux tal-Unjoni Ewropea għandhom jirrispettaw artiklu 149 ta' TFU u jkun hemm skambju tal-aħjar prassi u l-informazzjoni. Li SF Plus huwa idea tajba ħafna aħna favorija iżda hemm bżonn li niżguraw li jkun hemm eh, tassew valur miżjud. Grazzi tassew. Nati issa il-mikrofonu l-Onorevoli Jongerius fisem soċjalisti. Grazie ħafna. Nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li prezentatinna l-proposta. Jina edha wek eh, nieħu post il-Shadow Rapporter għaliex imma setax tkun hawnhekk illum u tiskuża ruħa. Nittama li nirċiv l-prezentazzjoni għaliex ħatkun eh, utli ħafna anka fil-dibattitu fiħdan il-grupp politiku tagħna. Mela l-kollega talabni ngħid ċertu affarijiet fismu L-ISF Plus ġdid ser ikun essenzjali biex niżguraw l-Unjoni Ewropea tibqa kompetittiva fl-ekonomija globali, mod partikolari billi tiżgura li jkun hemm livell għoli ta' eh, impjiegi, edukazzjoni, saħħa u inklużjoni soċjali. Bħala SND aħna inqisu dan bħala priorità Eh, tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fis snin li ġejjin u għaldaqstant ħajkun verament kruċjali illi noħol u regolament ambizzjuż u li jkun jiffunzjona sew. L-ISF Plus huwa ddisinjat sabiex ikun l-istrument ewlieni għall-implementazzjoni tal-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali. Aħna naturalment nappoġġaw bisħieħ dan il-prinċipju imma nixtiequ li ċertu punti ikunu iċċarati u eh, nemlu li għandhom bżonn ikunu eżaminati, eżaminati sew. Dizet punt li hemm bżonn ikun iċċarat hija r-rabta bejn l-anijiet tal-ISF Plus u minnaħa l-oħra is-CSRs. Il-mistoqsija tiegħi hija kif jista' jkun kif kif nistgħu anzi niżguraw illi permess tal-proċess tas-semestru din ir-rakkomandazzjoni verament tindirizza dawn il-bżonnijiet soċjali li hemm fl-Istati membri. Kif nistgħu niksbu xi tip ta', ta garanzija f'dan il-proċess? Kwistjoni oħra, il-Kummissjoni qiegħda tipproponi ammont xira ta' fondi mill-ISF li jkun allokata bażi ta' CSRs fl-oqsma li jaqgħu taħt l-ambitu tal-lanijiet speċifiċi tal-ISF Plus. Imma, fil-fema tagħna Tina. Eh, Ija daqxejn daqxejn eh, skont il-diskrezzjoni tal-Kommissjoni u naħseb li tista toħloq ukoll eh, tista tagħti lok ukoll għal ippjanar mhux xieraq tar-riżorsi. Jista' jkun hemm ċertu diffikultajiet mhux biss kemm ħajkun hemm bżonn fondi imma bliema miżuri ħajkunu iffinanzjati. It-tielet ħaġa, proposta tal-ESF Plus tinkludi bidla qawwija eh, fuq il tal-ġlida kontra il-qat fost iż-żgħażagħ dan huwa suġġett li huwa verament għal qalbna u kif spjegajt inti huwa wkoll għal qalb il-Kummissjoni. Meta tisparixxi l-inizjattiva tal-garanzija taż-żgħażagħ u minn floka jkun hemm allokazzjoni ta' 10% tal-riżorsi tal-ISF Plus. 10% li jridu jkunu dedikati għal daqstant għal qatt fost iż-żgħażagħ. Meta dan jiġri, kif se noffru garanzija reali illi ser ikun hemm biżejjed fondi disponibli sabiex jintlaħqu l-anijiet li qed naħdmu fuqhom. Kif nistgħu niskuraw li l-ġlida kontra il-qad fost il-ġlida kontra l-qad fost iż-żgħażagħ ser tibqa' priorità. U mistoqsi oħra ma jidhirlekx illi għanna bżon insaħħu il-referenzi lejn lan tal-garanzija ta' zazax fit-test palissa ma tanġem referenzi eh, fil-proposta. U ħana ma issa wkoll mistoqsija għannom tiegħi. Jiena rapporter fuq il-proposti ta' CPR. Fl-aħħar slide tal-preżentazzjoni tiegħek inti semmejt il-kumitati tal komitologija Bdina l-proposta il-proċedura li qed tkun proposta. Kif nistgħu niggarantixxu li jkun hemm it-timbru tal-Parlament fuqha? Meta kollox ħajkun eh, ħajseħawek fil f'dan il-komitat. Il-Kunsill jista' jitkellem għalih, però kif mistoqsija tiegħi kif nistgħu niskuraw li l-Parlament ħajkun ħajkollu leħen fit teħi ta' deċiżjonijiet dwar il-fondi. Grazzi. Grazzi ħafna. Waqt nhar il-ħadd jirrappreżenta l-grupp tal-Alde. Bekk nistgħu ngħaddu għal-rappreżentanta tal ħodder Signora Lambert. Grazzi ħafna, jiena ħalli tkellem, fissem il xadaw tagħna is-Sinjura Reintke. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-preżentazzjoni u nisiħab ukoll mal-kummenti li saru naqbel illi Eh, nixtieq eh, jiena wkoll kopja ta' dik il-preżentazzjoni għaliex ma li nimmemorizza kollha. Ir-referenzi dwar tkabbir ehm, ekoloġiku mm, forsi ma tantx kien hemm referenzi ta' dan it-tip. Eh, tajjeb jekk ikun hemm iżjed referenzi għal tkabbir ekoloġiku mhux biss tkabbir soċjali, eccetera. Xtaqt jitkemtejn kemmtejn fuq l-allokazzjoni ta' 25% għall-inklużjoni soċjali. Naħseb li hija miżura pożittiva se kiex biżejjed taka nistgħu niddiskutuh. Aħna imħasbin ukoll dwar eh, jekk dwar il-fatt li jekk l-FVA dija għax ukoll taħtak il-25%. Interessanti nkunu nafu għalfejn il-Komissjoni deċidiet li l-medja ta' 2% flok 4%. Taħsbu li daqstan diskrepanzi bejn l-Istati membri li 2% huwa biżejjed u nixtieq ukoll eh, niddiskuti ma' rapporter minn fejn ħajġi dak il-finanzjament tal-4%. Nixtieq ukoll naraw tal-linjament allinjament mal-proċess tas-semestru, ma' csrs biex bekk ir-rakkomandazzjonijiet soċjali nagħtuhom xejn iżjed relevanza kif ukoll l-allinjament mal-pilastru tal-drittijiet soċjali u mal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Naħsbu li dan qed insemmi jista' jingħata eżjed viżibilità fih dan l-ISF Plus u għalhekk aħna ħares u ċertu amendi f'dan is-sens. Barra minn hekk nixtieq ukoll introduċu ċertu salvagwardji wara kollox aħna tallimna minn eh, prassi ħażina li rajna f'ċertu stati membri. Eh, aħna spiss nsemmu l-aħjar prassi, ma eh, ma rridux ninsew ukoll l-ar prassi. U irridu naraw li il-programmi ma jiġivux appoġġ jekk imorru kontra il-karta tal-drittijiet soċjali. Hemm ukoll simplifikazzjoni tal-leġenda dwar l-ugwaljanza, l-leġenda kontra d-diskriminazzjoni, u dak aħna nilqawh. Nilqaw ukoll il-fatt li mhux ħajkun hemm appoġġ lejn azzjonijiet li qed jikkontribwixxu għall-esklużjoni jew segregazzjoni soċjali għaliex eh, dik hija kwistjoni li eh, hija importanti ħafna anka b'rabta man-nies b'diżabilità. Nixtieq ukoll nafu wkoll jekk hemmx lok jekk hemmx x'lok biex nagħmlu iżjed ħalli ntejbu l-aċċess għall organizzazzjonijiet iżgħar. Dwar dan ukoll ser u emendi, u tajjeb ukoll naraw jekk nistgħux insaħħu il-prinċipju ta' sħubija. E, naħseb li l-irwol ta' soċjetà ċivili ukoll għandu ċertu rilevanza, u għalhekk għandi mistoqsija dwar e, l-artiklu 42 għalmenu noti tiegħek jgħidu, il-Kummissjoni għalfejn ma nkludiċ l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili ehm, u bl-irwol tagħhom ta' osservaturi fl-ISF Plus għaliex dan mhuwiex imsemmi espliċitament fil-proposta. Hemm ukoll affarijiet oħra naturalment li nixtiequ inresqu emendi dwarhom, imma naħseb li semmejt xi ħut mill-punti li Eh, xtaqt insemmi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Kalve Xambon qed jirrappreżenta il-grupp tal-Alde jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Jiena ħan nitkellem fissem ir-rapporter tal-ISF Plus is-sur Selimovic illi mhux jatawek minħabba problemi ta' saħħa. L-idea illi il-programmi jinaqdu f'wieħed għall-alde b'mod ġenerali hija idea tajba. Importanti li jkun hemm flessibilità, sinerġija, effiċenza u simplifikazzjoni fl-użu tal-fondi. L-isforzi għandhom ikunu flessibli u jkunu adattati għal bżonnijiet u l-kondizjonijiet nazzjonali u anke l potenzjal li hemm li kull stat membru jagħmel użu minnhom. Importanti ħafna l-investiment fil-kapital umana lina. Barra minn hekk, irridu nżommu kol prinċipji ta' kwaljenza bejn is-sessi, le diskriminazzjoni eh, u hemm kif ukoll Ewropa iżjed ekoloġika u li tuża nqas karbonju. Issa tħassib tiegħi hija l-garanzija tal-impjegi għaż-żgħażagħ. Bħala font għalih waħdu donnu din il-garanzija ma tantx ħadmet sew u għal daqstant hemm bżonn ninfittxu modi alternattivi kif nistgħu inġibu bidla li nixtiequ naraw aħna huwa li l-ISF Plus ikun allinjat mas semestru Ewropew. U fil-fatt aħna ser nagħmlu pressjoni eh, biex dan iseħ. Il-Brexit hija sfida kbira l għandna dinor għal nifukaw niffukaw li jkun hemm sinerġiji ma mat tisjeħ tal-kapaċitajiet, ir-riċerka, il mobilta fix-xogħol, is-sigurtà u l-migrazzjoni u rridu naraw ukoll li nkunu nistgħu nifissaw prioritajiet ġodda Dwar il-FEAD, e l fad tajjeb illi dan il-fond jinsam komplementari ma l-iskemi nazzjonali tal-istati membri u li u mux illi joħdilhom postom, irrid ikun hemm ċertu miżuri kombinati eh, eh, palissa jesistu sistemi materjali li qed isolvu l-problemi fuq terminu twil, fuq terminu qasir ma mhux fuq terminu twil. Natu importanza kbira li tkattir tal-inklużjoni soċjali. Jina eh, napoġġa ħafna l-integrazzjoni tal-immigranti, eh, nis Roma kif ukoll persuni ġejjin minn pajjiżi terzi. Madankollu irridu żammu f'moħħna wkoll li l-kompetenzi nazzjonali irridu jkunu rispettati Eh, l-istati membri għandhom responsabilità li jitteċidu fuq il-politiki tas saħħa u li jipprovdu servizzi tas saħħa u ma karigati li jaraw li jkun hemm konformità mal-politiki nazzjonali. L-istess nista' ngħid ġlida kontra l-esklużjoni soċjali u l faqar Il-mezzi għal finanzjament u l-organizzar ta' miżuri f'dan ir-rigward jridu kompetenza tal-istati membri. Biex nala jiena ħerqan illi nara la bozz ta' rapport illi niddiskutih u memx dubju illi ser inressaq emendi fil-linja tal-grupp tagħna. Però aħna ser iżommu spiritu kostruttiv għaliex nemnu li l-proposta tal-Komissjoni ta' min wieħed janalizza u serħu moħħkom li rapporter ser jipprova eh, itejjeb il-proposta. Grazzi ħafna. Muqet nara l-ħadd jirrappreżenta l-EFTD fissem Laura Aġea u għal-daqstant u lanqas ma qed nara illi għaw reprezentanta tal jennef. Mela, Signora Rapporter, tixtieq iżid kemtejn tal-aħħar? Le, grazzi, Sinjura President. preferi nisma' l-Kommissjoni. Mela għaddi l-kelma l-Komissjoni. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja lil dawk kollha illi esprimew it-ħassib tagħhom u li għajmu ċertu punti. Jiena naf li il-qad fost iż-żgħażagħ huwa ta' priorità għal kulħadd u niskurakom li huwa priorità għalina wkoll. Aħna qed nippruvaw nissimplifikaw l-implementazzjoni u dan u anke minħabba Eh, dak li eh, spiss kritikawna fuqu, jiġifieri li l-veloċità tal-implementazzjoni daqsxejn batuta. Eh, dana qed ngħidu brabta mal-appoġġ il dawk li huma qiegħda jew li għandhom bżonn għajnuna. Aħna maħniex qegħdin innaqsu jew neliminaw il-garanzija taż-żgħażagħ. il l-appoġġ li s-saza ħajib emmek imma ħajaqal sa taħt li SF Plus. Barra minn hekk aħna introduċejna wkoll rekwiżiti addizzjonali fiħdan ir-rakkomandazzjoni għal monitoraġġ tal-garanzija taż-żgħażagħ. E, dan qed ngħidu brabta ma' offerti ta' kwalità. Jekk mhix e, finanzjati mill-budget nazzjonali jew inkella mill-budget e, Ewropew. Aħna se nippruv se komplu nappoġġaw miżuri għazzazax u ser najnu li l-istati membri biex huma ikunu jistaw jagħtu daqqatit il dawk li qegħdin f'sitwazzjoni prekarji li għandhom bżonn jerġgħu integraw ruhom jew fid-dinja tax-xogħol jew inkella f'xi taħriġ. Il-fatt li m'għandniex budget separat għal garanzija taż-żaqal għal miżuri favur l impiki taż-żgħażagħ ma jfissirx li mhux ser ikun hemm appoġġ Skont l-istatistika li għanna, hemm 10 stati membri li għandhom rati olja ħafna, rati ola mill-medja ta' għat fost iż żazax u dawn iridu jonfqu minn tal-inqas 10% tal-allokazzjonijiet tal-ISF Plus. Dana ma jistax ikun eh, inqas minn 4.4 biljun euro. Iġifiri għanna ammont sostanzjali li bil-fors ser ikun allokat għal miżuri favor l-impjegi taż-żazax. Bħalissa madankollu fl-indikatur reġjonali meta bdejna l-programm kien hemm 20 stat membru u issa għandna 11. Il-qoddim ser ikonna 10 stati membri. U l-ammont ta' flus ħajbqa l-istess, ġifiri, ser ikun hemm bżonn sforz akbar biex nilħu lil dawk li huma li żjed bżonn jużi li ma li set fil-bżon. Eh, l-istati membri għandhom din l-sfida qoddimhom u ser ikollhom il-budget tal-ISF Plus biex jgħinhom. Għana nemnu illi il-rikonoxximent ta', ta, ta fond partikolari mhuwiex marbut mat-titlu ma marbut mal-anijiet. Ġifiri li konna inqas zazax illi kunu edha jew li mhux qed imorru l-iskola jew mhux qed f'taħriġ. Aħna rridu li jkun hemm aċċess ukwali għaż-żgħażagħ kollha għal taħriġ u għajnuna rilevanti bil-kompetenzi tagħhom. L-isforzi tagħna ħajkunu f'din id-direzzjoni. Eh, kemm jekk il-rati ta' qatt huma ola mill-medja u kemm jekk huma żjed baxxi. Kien hemm ukoll kummenti dwar kif Se norbtu il-proċess ta' semestru mal-programmazzjoni u kif se niżguraw li l-isfidi identifikati kemm fis-semestru kif ukoll fil-rapporti għal kull pajjiż illi l-Komissjoni għadha tibbaża ruħha fuqhom biex toħroġ bis-CSRs, kif dawn ser jirriflettu l-isfidi li l-ISF verament jista' jindirizza. Fil-Kommissjoni internament qegħdin inħejju il-mekkaniżmu għal proċess ta' semestru tal-2019. Ħajkun hemm analiżi dettaljata provduta lill-Istati Membri fir-rapport tal kull pajjiżi. Dik ħasservi bħala valwazzjoni minn aħda l-Kummissjoni dwar liema huma dawk in-nuqqasijiet ta' investiment li hemm u se nipproponu illi dawn in-nuqqasijiet, dawn il-lakuni li hemm jintlew anka bluzu tal-budget komunitarju. Ser namlu rakkomandazzjoni speċifiċi dwar dawn il-lakuni u ħan indikaw eh, li ma fond jistaw jintużaw li ma għanijiet partikolari jistaw kunu indirizzati. U minn dak ħajkun il-punt ta' tluq tagħna għan negozjati ma' l-Istati membri. Aħna ser nitħattu ma' l-Istati membri għabbażi ta' din l-analiżi dwar x'qed jistennew huma li l-Kummissjoni eh, tindirizza bil-fondi tagħha. U hemmhekk eh, niddeċidu mbagħad li ma sfidi huma li żjed rilevanti u li ma forsi mhux daqstant importanti. Għalhekk il-negozjati dwar dawn il-programmi, dwar dawn il-miżuri, eh, jieħdu żmien tagħhom, kultant jieħdu iżet minn sentejn, għaliex il-Kummissjoni tinsisti illi l-anijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea għandhom ikunu akkumpanjati minn budget tal-Unjoni Ewropea meta jkun hemm bżonn eh, miżuri nazzjonali. U b'dan kollu aħna ma nixtiequx innaqru mill-kompetenza tal-Istati membri, mis-sussidjarjetà tagħhom, la fil-qasam tas-saħħa, la fil edukazzjoni u laqas f'dak tal-politiki soċjali. Aħna nafu li teżisti sussidjarjetà u qegħdin nippermettu li l-Istati membri jinvestu l-fondi fejn huma verament jasbu li hemm valur miżjud eh, fl-użu ta' dawk il-fondi. Apparti minn hekk, qegħdin ngħinu wkoll li l-Istati membri ma mhux billi nissostitwixxu il-budgets nazzjonali tagħhom. Il-punt eh, dwar li aħna mhux qed eh, nissostitwixxu l-FEAD U importanti għaliex nafu li hemm 118 sentejn ilu kien hemm 118 miljun ruħ faqarja u friskju ta' faqar fl-Unjoni Ewropea u daw ma nistgħux kollha eh, nerfawhom mill-faqar tagħhom eh, b'żewġ biljun euro u 3 biljun euro. Imma fil-perjodu attwali dan hemm biex il-politiki nazzjonali jinbidlu biex l-attitudnijiet tal-Istati membri jinbidlu. Dak l-ammont ta' flus irnexxinna waslu għal bidla fl-approċ jew bidla eh, f'kif ikunu implementati l-politiki favur dawk li se zvantaġġati. Law qed nagħtu assistenza materjali biex tkun ta' għajnuna fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies. Imma mbagħad qed ninvolvu wkoll organizzazzjonijiet imsieħba illi qed jiksbu ħafna esperjenza, ħafna rfin u et eh, kollom ċans akbar illi jiservu bħala il-kanal illi minnu jaddu dawn id-donazzjonijiet. Barra minn hekk stati Membri offrejna wkoll ħafna appoġġ lil tfal familji fqar ma mingħajr ma nistigmatizzawhom. Ġifieri hemm miżuri għallajnuna lil tfal fqar meta l-familji tagħhom laqas jifilħu eh, tuħom ikel biex jaħdu magħhom l-iskola. Però fl-istess ħin nemnu li dawn huma miżuri illi ma jistigmatizzawhomx eh, u jgħinuhom iħossuhom eh, iżjed bħal sħabhom. Aħna qed eh, nitolbu wkoll illi l-FAD e toffri miżuri supplementari għaliex il-formola ta' soluzzjoni f'terminu qasir mu qed wasal imkien L-importanti huwa li toffri għajnuna fuq terminu itwal, toffri pariri eh, l-nis fqar dwar xistaw jamlu biex jtejbu s-situazzjoni tagħhom. Għalhekk dan huma miżuri supplementari li fil-futur ser ikunu koperti mill-ISF Plus u li huma parti mill-pakket ta' inklużjoni soċjali li aħna nixtiequ l-Istati membri jpoġġu fil-programmi nazzjonali tagħhom. Dwar l-inklużjoni soċjali u ġlida kontra l faqal il-proposta hija 25% li bħalissa il-livell minimu tal-lokazzjoni mill-Istati membri huwa ta' 20%. F'ċertu Stati membri rajna li kien hemm żieda illi qabżu l-20%. U bħalissa għandna daqs 4 biljun euro allokati ma' miżuri relatati mal fvad e Però fost dawk il-miżuri għanna wkoll programmi operazzjonali għall-inklużjoni soċjali. U minn hemmhekk ħriġna bil eh, ċifra minima ta' 2% ta' miżuri li jridu jkunu marbuta mal-interventi u mal-programmi tal-FEAD. Aħna nafu li hemm diskussjonijiet għaddejjin fuq id-direttiva dwar l-att ta' ċessibilta u anka dwar il-konvenzjonijiet nazzjonali biex iġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità. Fir-regolament eh, komuni f'artiklu 67.2 introduċejna obbligu fuq l-Istati membri biex dawn jiżguraw li l-kriterji ta' selezzjoni jikkonsidraw kwalunkwe azzjoni illi tkun aċċessibbli, ma tkunx diskriminatorja, tkun konformi mal-karta mal ta' drittijiet eh, soċjali. Allura, eh, memx għalfej u eh, għed għat jistanna diskussjonijiet biex jaraw jek dawn il-mizuri xħajkun inkluzi jew le. Le, issa saret prekondizjoni tista' panka fil-premessi tal- tal-konvenzjoni u se tkun preżenti anka fil-leġislazzjoni illi ħajkun hemm tal-waqt relatata ma' dan il-qasam. Dwar it-tkabbir sostenibli, tkabbiri territorjali u l-differenzi li hemm bejn l-istati membri, nafu li hemm stampa varjata ħafna. Bħalissa il-livell nazz qed iservi ta' bażi għal programmi tagħna eh, dwar l-iżvilupp territorjali. Imma meta l-istati membri kuna qed jippreparaw l-istrateġiji tagħhom għall eh, iżvilupp ekonomiku territorjali, u ma jridu jiddiskutu kol mal-Kummissjoni kif jappoġġ kif jistgħu jappoġġaw l-iżvilupp territorjali bilanċat iġifiri. L-appoġġ li territorji ma jingħatax biss f'terminu ta' aċċessibilità u f'terminu ta' dak li għandhom bżonn il-persuni hemmhekk, imma li jkun hemm żvilupp ibbilanċat anke f'termini ta' popolazzjoni. Qed naraw illi ħafna żoni madwar l-Ewropa qed jitbatlu min-nies. U reġjuni jridu jieħdu ħsieb is-sitwazzjoni fuq livell iżjed baxx permezz ta' miżuri fuq livell iżjed bażiku Għana na miżuri faslin apposta għal reġuni ultraperiferiċi u reġuni fejnem eh, popolazzjoni eh, zaħira ħafna. Dana ma jistawx trattati inqas mill-kategorija ta' nazz 2. Together in the monitor in the monitoring committees. Għanna msieħbat jaħdmu fl-imkien fil-komitati ta' monitoraġġ il- komitat ta' monitoraġġ li jridu twaqfu mill-Istati membri biex jimmonitorjaw l-implementazzjoni tal-programmi inkludu organizzazzjoni timsieħ organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili li huma parti jew mill- mill-implementazzjoni li jew jistgħu jkunu beneficjari jew inkella li jirrappreżentaw il-maġġoranza ta' dawk li huma affettwati mill-programm ta' reġjonalizzazzjoni. To be continued and strengthened is uh, very important for first the ownership but also for the democratic uh, control. Nitkellmu u koll fuq il-flus kif jiġu programmati, kif jiġu u koll kif li jizir l-infiq. Hemm ukoll laqdiet ta' soċjetà ċivili li qegħdin fil-kumitat tal-ISF dan il-kumitat l-istruttura tiegħu nsibu sipulat fit-trattat mhux ma neskludux li nkomplu nistidju għaqdiet għaqdiet oħra kena u koll suġġetti li diskutejna bejn l autoritajt eh, ta' l liġjar l-imsiħba eh, soċjali u ġibna n-nis flimkien meta kien hemm xi suġġett partikolari li jinteressa xi jaqda jew oħra. Ġifiri, dejjem imma hemm l-istruttura ta' dan il-kumitat skont kif stipulat fit-trattat. Aħna maħniex nejdu l-ammonti kem se jkunu għal refugjati jew nies ta' pajjiżi terzi għax nemnu li l-integrazzjoni ta' nies li għandhom id-dritt legali li jgħixu fl-istat fl-Unjoni Ewropea għandhom jiġu stigmatizzati jew inkella ngħidlu li dan huma xi grupp apparti għax inkella l-integrazzjoni ma taħdimx. Integrazzjoni trid issir man-nies ukoll dawk lokali. Ovvjament dawn in-nies eh, pajjiżi terzi eh, jistħu ilhom eh, għajnuna sakemm jintegraw pereżempju biex jibdew jitalmu jifmu l-lingwa ta' fejn jkunu se jgħixu. Il-fond ukoll tal ażil u l-immigrazzjoni li hija tem biex jgħinhom mal-wasla tagħhom meta jkunu wkoll fiċ-ċentri ta' l-akkoljenza fl-istati membri. Aħna nixtiequ li dawk in-nies kollha li għandhom dritt ikunu jgħixu fil-Unjoni Ewropea li jkollhom iċ-ċansijiet għall-edukazzjoni, għax-xogħol bħal ħaddieħor. Il-fondi immirati għal dawk li mirati għal gruppi vulnerabli, il-mod ta' kif il-fondi għaddu li huwa differenti mill dak li nsibu għaw. Jena naħseb li spiegajtilkom kif l-anijiet tal-ISF Plus u il- il-CSR sikunu edin eh, naqdu għan flimkien biex nkunu effiċjenti biex jidentifikaw eżattament Eh, jistaw jintużaw aħjar biex jisir investiment aħjar fejn hemm nuqqas ta' investiment ġifiri l-użu ta' l-ISF Plus biex jindirizzaw l-CSRs nirdu niftakru li għanna stati membri il-situazzjoni ta' CSR homi u varja ħafna. Għalek u jħet irrit identifika xinuma il-problemi, xinuma l-prioritajiet u naraw li dan il-fond joffri u kol possibilità ta' investiment. MCSRs li mandom xaqsmu xejma l-investiment per eżempju, investimenti riformi u għet jista' jajnom permezz ta' strument ġdid f'każijiet fejn l-infiq wieħed ma jkunx jista' jgħid kemm se jkun jew forsi li ma tkunx ovvja li l-fondi jistgħu joħordu mill-ISF. Titkellmu fuq fondi strutturali il-Reform Delivery to. dejjem ġifiri għal dawk il-talbit fej wieħed ikun diffiċli li e, ikejja l-ammont ta' kemm għandu bżonn bħala ammont ta' fondi. Fuq il-Kumitata Komitoloġija Fil-regolamenta ISF e Plus mannix ħafna għatti delegat għalek għanna il-Kumitat ta' Komatologija biss jot għal l-ESF Plus il-parti tal-Shared Management fejem li manager ġifiri konġunt. Għedin niproponu li dan il-Kumitat jaħdem ma' il-gruppi ta' ħidma speċifiċi bħal eh, dawk li kun qed responsabbli mill-saħħa eh, jew inkella l-inklużjoni soċjali għal dak li huwa tal-saħħa diġi sante sante eh, identifikat x'inhuma l-prioritajiet. U hekk se nkomplu naħdmu b'dan il-mod mal-kumitat kumitat tal-ISF. Ġifieri ma nix bżon komitologija fejn memx għati delegati il-parti ġifiri eh, diretta tal-manager. Kienem min saqsa l-access iktar faċli għall dit iż-żar. Iva, naħseb dan jaqbel ħafna ma l-isforz globali biex nintroduġu iktar semplifikazzjoni fl-implementazzjoni tal-fondi li huma ikunu vinkolanti meta l-ammont tal-investiment ikun ta' ċertu livell. L-implementazzjoni tal-proġetti u anki per eżempju għal rimbors mill tajjeb li l-proċedura tkun semplifikata affarijiet li huma relevanti li applikaw għal fondi kollha, ġifieri fejn laqdiet iż-żar forsi e, jiġu e, kollhom ċertu e, prova jżow zoħra li jisom ikunu maħfura li l-ma ikunu għadid żar u b'dan il-mod jiġu mejjuna. Iva fuq eh, kompetenza nazzjonali żgur li le mhux se tkun issa eh, responsabilità tagħna. Imma rridu ngħinu l-istati membri għax daw jgħidulna li l-implementazzjoni tal-prinċipji tal-pilastru tal-drittijiet soċjali huwa kompitu tagħhom u l-ICF Plus b'dan l-anijiet speċifiċi li jaqblu mal-pilastru hemm rekonoxximent ta' responsabiltajiet għalhekk iridu ntuhom lodda finanzarji biex ikunu jistgħu jifilħu għal dawn ir-responsabiltajiet lejn Ewropa li iktar soċjali li trid iktar konverġenza li edha ma ċittadini kollha imma naħsibx li qegħdin nieħdu responsabilità ta' ħaddieħor billi nagħtu din it-tip ta' għajnuna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal risposti kollha tiegħek, il-fatti li tajtna, l-informazzjoni, l-emendi jistgħu jaslu sa 25 ta' settembru sa nofsinhar u qabel se jkollna eh, diskussjoni fil-komitat fuq il-komitat ġifiri mid-29 sa 30 ta' awissu u nispera li nkunu nistaw nivvotaw eh, fuq dan il-rapport lejn l-aħħar ta' Novembru. Di kienet eh, timetable inti tajtna ħafna informazzjoni, ħafna risposti, ħafna fuq xiex nirriflettu li se jkun importanti ħafna xogħol li jagħmel dan il-kumitat fuq dan id-dossier. Il-preżentazzjoni tiegħek il-PowerPoint jinsabu issa fuq il-sit web tal-Kumitat Ampl. Se jkun aċċessibbli għalikom minnu fieħ wara l-laqa. Nerġom niltaqgħu issa fit-29 ta' Awwissu. Ma tantx baqa' tafux. Sa dekinhar. U jena, nistenna bil-ħerqa nerġgħu niltaqgħu imma qabel dan l-iktar li jiena issa nistenna bil-ħerqa hija l-vaganza ta' xi ġimgħatej se jkollna fis-sajf. Nixtieq nirringrazzja l-interpreti li kienu magħna li qdowna u lil kulħadd verament nixtieq ilkom il-vaganzi vaganzi sbieħ. Grazzi ħafna.